soddisfazzjoni tal-volontà politika, rida politika fis-summit ta' Madrid u nibqgħu nżommu dejjem f'moħħna l-valuri tal-Unjoni Ewropea fin-negozjati tagħna mal-Amerika Latina. Grazzi s-Sur Sala Franka, diskussjoni fuq dan il-punt malu għal-votazzjoni ħassir. Fl-ewwel jum ta' Mejju. Issa, għal għada skont il-gruppi politiċi u kol fiftejn mal-gruppi politiċi jina nipropodi il rapporta tas sur Kozzolino fuq il-ħarsin tal-interessi finanzjarji ta' l-Europa u l ġida kontra l-frodi niposponua għal plenarja futura. Għaw xie kommenti le. Mela, dik il-bidla ġiet approvata. Issa għanna l-istqarrija mir rappresentanti tal-Unjoni tal-Affarijiet Barranin u Politika ta' Sigurtà